l unjoni Ewropea u anki f'pajjiżi oħra. Grazzi ħafna. Grazzi li kummissarju Dalli bekk aħna nikkonkludu dan id-debattitu il-punt li jmiss fuq eh, l-agenda tagħna preżentazzjoni fil-qosor ta' rapport mis Sur Enrique Guerrero Salom dwar l-effetti tal-kriżi ekonomika u finanzjarja dinjija fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Naddu l-kelma lura lis-Sur Dalli. Muchas gracias, presidente. Grazie, President, Commissario il-kriżi finanzjarja u dik ekonomika qed tipproduċi impatt negattiv kbir għal pajjiżi emerġenti u dawk li qegħdin jiżviluppaw b'mod partikolari dawk il-pajjiżi illi għandhom inkam baxxa. Din il-kriżi waqfet ukoll it-kabbir sostenibbli illi aħna konna qegħdin naraw f'dawn il-pajjiżi fl-aħħar għaxar snin li għaddew. Il-tkabbir ekonomiku li ħolo ix-xogħol li kontribwixxa wkoll għas-sanità u anka għal saħħa eh, għal fil-deficits u fil-dejn pubbliku fil-rikostruzzjoni fil-strutturar tal-pajjiżi u anka fi sviluppi oħra, però matul iż-żmien eh, illi wassal għal din il-kriżi Dawn il-pajizi kienu kol sofrow krizi ta' likel illi affettwat uh, il-lejxin ta' ħafna nies anka il-krizi fl-enerġija e, u kol affettwat il-dawn il-pajizi specialment dawk li mandom iż u l-gas un kellna u kol il-krizi tal-klima li ħassajnija fuq il-ħsat fuq fu, uh, e, u dawn l-affarijiet jaffettwaw ħafna il-pajizi foqra u din il-krizi finanzjarja komplet iżżid il-problemi il f'dawn il-pajjiżi il-pajjiżi emerġenti u qegħdin jiżviluppaw ma eh, huma eh, milquta u ħajkomplu jkunu milquta minn din il-kriżi ekonomika. Din eh, issa qed issir ukoll kriżi soċjali u umanitarja il-qasam kollha ta' attività f'dawn il-pajjiżi issa sofrew ħsara ħsara fit kabir ekonomiku illi kien baxx fl-2009 il-kummerċ naqas id-dajjef ukoll u dan kollu se jaffetwa il-bilanċ eh, f'dan il-pajjiż ħajkun hemm anqas investiment, anqas investiment barrani u dawn il-pajjiżi m'għandhomx aċċess għal finanzjament internazzjonali u għandek u koll tnaqis eh, fitħul u anka flajnuna u għalek miljoni ta' persuni issa għedin fil-lista tal-aktar foqra fid-dinja u mijiet ta' tfal ħajmutu fil-kontinent tal-Afrika. Mela b'din ir-realtà u dimna l-Ewropa issa titissemma leħina u rridu namlu hekk billi ninsistu illi nżommu l-impenni tagħna għall-MDGs nitolbu rizorsi oħra ta' finanzjar Eh, rizorsi oħra biex nejnu lil dawn il-pajjiżi u rridu nitolbu wkoll biex eh, jitnaqqas il-pis fuq l-immigranti ma nistawx ukoll niperikolaw ir-round ta' Doha irridu neħu il-tax havens u rrid ikonna moratorium fuq id-dejn għal dawk il-pajjiżi foqra fid-dinja, l-aktar foqra fid-dinja. Pala rapporter għal dan ir-rapport jiena nixtieq li kunaw konsensus u jina ċettajt l-emendi mill-partiti politiċi differenti imma għadha ħanaddi emenda orali għal paragrafu 34 ta' dan ir-rapport biex bekk ikun hemm aktar appoġġ għal voti um, u l-Ewropa trid titkellem vuċi waħda soda fl-interess li ngħinu dawn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Grazzi. Grazzi ħafna. Ħanadi il-mikrofonu lill-Kummissarju. L-ewwel nixtieq nifraħ lir rapporter tal għal dan ir-rapport komprensiv kif eh, hemm enfasizzat dawn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw huma fetwati mill-kriżi aktar milli konna qegħdin nasbu fil-bidu fil-fatt eh, eh, ġralhom hekk minħabba l-volatilità fil-prezzijiet fil-tul mit-turiżmu u anka minħabba il-tul ieħor ħafna pajjiżi qegħdin jiżviluppaw kienu obbligati li naqsu il-nefqa eh, fil-saħħa edukazzjoni u fl-ikel u bekk kienem teddida mux biss li jintlaħqu l-MDG sal-2015 imma anka li nimminaw il-progress li kienem f'dawn l-aħħar snin. Minkejja irkupru dawn l-aħħar snin pajizi tal-Sab-Sahara ħajib lura l-Unjoni Ewropea orrit li hija maquda eh, bħala risposta għal din il-kriżi Eh, fiħdan il-G20 eh, fil-G8 u fil-Nazzjonijiet Uniti. Aħna xejna marajr u b'mod effiċenti biex nżommu l-impenni tagħna illi nejnu l dawn il-pajjiżi li għandhom din il-kriżi l-rebbija li għaddiet l-Unjoni Ewropea kellha miżuri koordinati biex jipprova tnaqqas minn din il-kriżi u tejn il-tkabbir f'dawn il-pajjiżi u tipproteġi l dawk l-aktar vulnerabbli. Ir-risposta tal-Unjoni mhix eh, biss eh, dik fuq livell Ewropej manka fuq fu livell ta' pajjiżi stati membri u fuq livell bilaterali. Barra minn hekk kollaborazzjoni mill-rib mal-bank dinji e, orrit enitna biex aħna nkunu konsistenti u anka biex e, inkompli b'assistenza tagħna kif qalet e, fir-rapport il-Kommissjoni għanda mekanizmu ad hoc il-vulnerability flex biex tappoġġa l-iktar pajjiżi vulnerabli li ma jifilħux għal din il-kriżi biex bekk tejnum biex eh, kollom l-infiq ta' priorità speċjalment fis-settur soċjali miżuri oħra huma eh, lokazzjonijiet eh, u anka mid-term reviews għal European Development Fund appoġġ taħt Eh, flex instrument u l-front loading fejn dan huwa possibbli l-assistenza tal-DA u ħadd kella rwol importanti ħafna biex nappoġġaw lill-imsieħba tagħna biex niġildu din il-kriżi f'dan il-kuntest il-Komissjoni tilqa l-appoġġ tagħkom u tixtieq li stati membri jibqgħu impenjati biex sal-2015 nilqu il-punt 05 tal-NGI. Irridu insejħu il- komunità eh, kollha biex iżżomm l-impenni tagħha dwar l-għajnuna tagħha. Fil-21 ta' fil-pril aħna ħan publikaw il-pakett tagħna ta' proposti għall istati membri u l-fokus nis-sena għad kun fuq l-asonijiet neċessarji biex nilqu l-MDGs. Il-pakett adotta approċ komprensiv u jagħti pjantazzjoni għal aktar progress accelerat għal dawn l-MDGs u jipprovdi opportunità biex ikun hemm kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-laqa tal-MDG fir-reviżjoni f'Settembru u l-Unjoni Ewropea bektib tibqa' li dwar l-impenni tagħha u tibqa' żomm il-rwol tagħha ta' mexxejja eh, fuq livell internazzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna lil kummissarju Dalli u ħanaddu għal proċedura catch DI. Is-Sinjura Posesko għal minuta. Grazzi, President, il-kriż finanzjarju ekonomika affettwat eh, l-Moldova li hija pajjiż emerġenti dan il-pajji, l-ekonomija ta' dan il-pajjiż fil-mija is-sena l-oħra skont l-estimi tal-IMF u l-qatt tela għal 6%. Irridu għalhekk nagħtu investiment impoġġu investiment f'dan il-pajjiż, investiment dirett. Ir-Repubblika ta' Moldova Eh, impjegat disa eh, persuni li jagħtu l-pariri biex bekk jgħinu lill ministri fil-Kixna. Aħna fir-Rumanija nitkellmu l-istess lingwa għalhekk dawn fil-Moldovja jistgħu eh, juhdu beneficju mill-lajnuna tagħna. Eh, u anka biex aħna kunu nistaw uh, nejnu l-ekonomija tal-Moldovja. Jiena kuntenta ħafna illi l-Moldovja natat 2.6 mill-IMF għal periodu tal-2011-2013. Il-Prim Ministru tal-Moldovja eh, kiseb eh, dan din l-ammont illum waqt il-konferenza ta' donaturi. Grazzi ħafna l Sinjora Bazesku. Il-kallim li jmiss Sir President, il-krizi eh, miex edha eh, ma bdiċ fil pajiz li qed jiżviluppaw imma huma eh, l-aktar li intlaqtu l-inċertezza fil-ċiklu finanzjarju nuqqas ta' flus tal-flus kienu il-kawza ta' din il-firxa tal-krizi illi e, waslet għal situazzjoni li qegħdin fija issa anka il-prezzijiet għoljin jaffetwaw lil dawn il-pajjiżi, il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għalhekk eh, rridu inqisuhom aħna fl-aġenda tagħna ekonomika globali li aħna tlabna lill-IMF biex ikkonsidraw il-peace finanzjarju pubbliku f'dawn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u din iridu nindirizzawha fil-laqgħa tal-G20 u l-Kummissjoni tagħmel dokumenta eh, dwar it-transazzjonijiet finanzjari u t-taxxa marbuta magħhom biex aħna nkunu nistgħu ngħinu l-iżvilupp sostenibbli. Jiena kuntent li eh, bir-rapport ta' Sur Salom u nifraħlu tar-rapport tiegħu is-Sur Schmidt huwa l-kellim li jmiss. Eh, Kummissarju President, eh, Inti kom merħba unek, nirringasa rapporter ta' rapporti għaw jina nemmen illi din il-krizi ħanelbuwa baktar uh, kummerċ ħieles u mhux bil-protezzjonizmu. Is-swieq tagħna jridu jibqgħu miftuħin biex nelbu dan iż-żmien u biex niġġieldu kontra il-faqar. Fi ftit żmien oħra il l il ta' f'Tenerif u il-kollegi tiegħi tal-ACP dejjem jgħidulna bil-problemi illi hemm minħabba s sussidju fuq il-prodotti agrikoli fis-suq Ewropa Ewropew u il-politika tagħna irridu niprovaw noħolqu s-swieqa e- e- tajbin anka f'dawn il-pajjiżi l-Unjoni Ewropea dejjem urid leadership. Irid ikollna kummerċ ġust. Grazzi Sur Schmidt. il signora Ferrera. President. Din il-krizi enerġetika tal-ekonomija finanzjarja dawn huma espressjonijiet ta' kriżi strutturali li jiena għaddejjin minna f'ċertu reġunijiet bħala l-Afrika sub ta' Sub-Sahara fost l-oħrajn naraw illi dana kollu qed jiżdied eh, matul is-snin u għanna dawn id-disparitajiet, iżda il dawn il-pajzet li sviluppaw għandhom karakteristiċi simili, għandhom espertazzjonijiet simili, m'għandhomx diversifikazzjoni ekonomika, għandhom konċentrazzjoni kbira fuq l-agrikoltura, u allura u ma jaraw li għandhom kapital oli minn barra u allura kummerċ aktar liberalizzat għal dawn il-pajjiżi u dan ifisser anke li jekk ikun hemm bżonn ikun hemm xi kultant xi tip ta' rikat għal dak li għandu x'jaqsam ċertu ftemijiet, naraw li dawn il-pajjiżi qegħdin jikkompromettu il-mod kif huma jiżviluppaw. Il-dejn tagħhom barrani hija xi ħaġa li dejjem aktar u aktar qed tolqod dawn il-pajjiżi. U allura qegħdin naslu għal livelli ta' dejn u lin ħafna u dawn il-pajjiżi ma jistgħux ikomplu iżommu eh, ekwilibru eh, bilanċ mal-relazzjonijiet eh, tagħhom ma' pajjiżi tan-Nord. Grazzi. Auch was mit Gerechtigkeit zu tun, dass man die einhält als il-ġustizzja tfisser ukoll iżommu mal-ħin li għandkom għalikom jekk joġobkom jgħid il-President mela waqaf wasanna fl-aħħar tal-KHDI minuta għal-kelim li miss il-krizi finanzjarja u ekonomika eh, laqtit l-Europa imma laqtet u koll il pajiz li qed zviluppawa u daw jisaw jagħmlu ftit dwar din il-krizi l-ispekulazzjoni irresponsabbli fil-pajizi anglo-sassini b'mod partikolari ġabet di l-dinja eh, f'din il-krizi finanzjarja. Ir-raġuni hija illi ma kienx hemm regolamentazzjoni tajba. Issa rridu nieħdu passi biex nerġgħu nmexxu l-ekonomija tagħna imma l-pajjiżi li qed jiżviluppaw m'għandhomx ir-riżorsi biex jagħmlu dawn. Irridu nagħtuhom l-opportunità li jipproteġu l-ekonomiji tagħhom kontra id-dumping pereżempju li jista' jeqret l-għajxin ta' ħafna nies. Irridu nagħtuhom l-opportunità li joħorġu minn din il-kriżi huma infushom. U l-għajnuna tradizzjoni nazzjonali eh, nistgħu nqisuha bħala falliment eh, u irrit ikonna regolamenti tajbin fis-suq li jikkontrollaw eh, l-ispekulazzjoni. Grazzi ħafna il-kallimi. Il-komissarju ma nafx jekk jixtieq xi jgħid xi ħaġa. Le, Mela il-dibattitu huwa aġġornat il-votazzjoni issirada laqa il-ħamis 25 uh, uh, ta' April. L-agenda qiegħda tiġa fuq il-website tal-Parlament uh, il-lejla tajba l-kulħadd.